Passiamo ora alle dichiarazioni. Issa ħemorru għal arriet tal-votazzjoni għall ispjega tal-vot. Vi informo. Nixtieq narafkom illi rċevejt ħafna talbiet għall ispjegazzjoni tal-vot. Imma nistaw morru sa tlita neqes kwart liktar biex ek il-servizzi kunnu jistaw mbagħad jerġgħu jibdow is-seduta fit-tlieta ta' wara l-ofsinar u għalhekk id-dikjarazzjonijiet kollha tal-vot jiġu eżaminati għada wara l-votazzjoni. U spjegazzjonijiet oħra jistaw jinbatu wkoll bil-miktub. Cominciamo dalla mela bir-rapport eh, Mato e l-Onorevoli Kobet għal minuta. Jek joġobkom, signori. Iba sur President waqt li konna għedin diskutu il vira il-sur Faraġ eh, għajem kwistjoni ma kalla xenx ta' samadan dan il-rapport imma l-kwistjoni ta' Sibas u il-miżuri biex inħarsu din il-speċi u għax ma kienx sodisfatt u u tkellem eh, kontra il-Komissjoni Ewropea. Jiena naħseb illi xi ħadd li kien membru ta' dan il-Parlament tal-bosta snin ikun jaf xi ftit kif jittieħdu deċiżjoni fl-Unjoni Ewropea. Il-Komissjoni ħaġet proposta biss imma kienu l-ministri eletti tal-gvernijiet sovrani tal-istati membri illi ħadu deċiżjoni u oġġezzjona għal din deċiżjoni, inkluż il-Ministru eh, tal-Partit tal-Konserva tal-konservativ u kol fil-Renju Unit. U u biddel kollox fattak kontra l-Komissjoni Ewropea u wera iċ-ċiniċizmu tiegħu kif ukoll l-ignoranza tiegħu għax isu rrit juża din il-kwistjoni għal referendum tar renju Unit u aħna ma nistax li najdu klim ta' smerrija kontriħ. Issa l-Onorevoli Torres Martinez. Awnien. Joder, no me va esto, no me enciende. No. Sí? Għat tismawni? Għedet għavlar. Iva, tista titkellem. Grazzi, President. Iva, huwa diffiċli nitkellem hawn ħafna ħsejjes in-nies ħeġin deħlin. Diffiċli tagħmel intervent issa minn mela xtaqt nitkellem l-iktar wara l-approvazzjoni ta' dan ir-rapport illi l-stocks tal-ton eh, u l-kwoti ma jkunx se jkun mqassam sof dan il-kontest għax għandna bżonn x-xogħol ta' sajjieda u ħafna eh, ħafna nisawnek li qegħdin eh, jilabu bid-destin u għalek dak li għalu il-LPP fuq e, dawn is-sajjeda nitkellem fuq dan it-tip ta' e, ton, nistaw nitkellem ukoll fuq is-sajjeda, fuq is-sajt, kif ukoll għal speċijiet oħra. U għalek aħna nixtiequ nappoġġaw din il-politika ta' sajt ma dan mhuwiex approċċ onest u għalek għanna bżon illi nieħdu mezzi biex napodżaw il-ċittadinanza ġenerali. Dan il-rapport edin naraw illi memx eh, pozizjoni illi tati pis l-ekonomija soċjali tas sajida konċernati. U għalek ta' rekonjalijom u għalek għanna bżon nistaw iktar Aħna kontenti b'din il-parti imma se nkomplu niġġieldu biex is-sajjeda ta' dawn l-ispeċi fil-Mediterran kif ukoll tal-Gżejjer tal-Kanarji fil-Atlantiku jkollhom jirkupraw il-kwoti li huma dritt tagħhom. Grazzi ħafna il-Onorevoli Mamikans. Grazzi ħafna, President. Dan la bosta risoluzzjoni kellu bħala għan it-titjib tal-implementazzjoni effettiva tas-sajt komuni tal-politika tas-sajt komuni għal bluefin tuna fil-Mediterranu l-Vant tal-Atlantiku. U s sajt tradizjonali permezz ta' l-użu ta' tamir tradizzjonali u tamir artiġanali issa qegħdin jiffaċċaw bosta diffikultajiet ma rridux nirperikolaw. Il-bilanċ li jeżisti bejn il-fatturi ekonomiċi u s-sigurtà tas-sajt anke għal dak li huwa bit incidentali nuwa fattur li bżonn nittrattawh. Il-proposta il-ġdida hemm bżonn issir iktar strument ta' din il-politika komunità sajt u jina nemmen li għadna triq it-tajba. Grazzi ħafna President l-Onorevoli Hannan issa. Grazzi ħafna. Għadajem ħaġa loġika li nġudikaw organizzazzjoni għabbażi ta' dak li tagħmel. Kenna l-President tal-Komissjoni ġi hawnhekk u jispjega kif l-Unjoni Ewropea għandha bżonn ikollha eh, politika militari komuni, politika ta' taxxa komuni, u għalhekk insaqsu qabel ma nieħdu dawn il-pazzi passi kif għamlet sissa fl-oqsma fejn diġa għanda ġurisdizzjoni. Issa il-politika komunità sajċiet introdotta eh, fl-1972 u ħanaraw il-rekord, il-performance u l l-stocks li xiderba fil-baħar ta' tramuntana kienu mimlijin hu timma issa għandhom bżon jitbedu ferm iktar minn din iż-żona u jesportaw id-diżastru eh, ekoloġiku dak illi suppost kellu ikun risorsa dejjem tiġġedded. Hemm xi ħaġa f'din ir-rekord f'din l-imġiba li jgħidilna dawn huma l-istess izzonijiet dawn il-persuni li hemm bżonn ikunu responsabbli tat-taxxa jew tal-armata. Minn dak li nistgħu naraw. Issa ngħaddi l-kelma lill-Onorevoli Wolf. Sur President, illum persuna waħda kummissarju wieħed, raġel wieħed minn Malta jidaħħal regolament mhux direttiva, regola illi se jkollha impatt fuq minn mit elf anglers fir-Renju Unit. Iġifieri dawk il-persuni illi fil-ħin libru tagħhom ifittxu il-sajt u minn persuna waħda raġel wieħed mhux elett, mhux elett minn ħadd mill-Ewropa li jistgħu biss jaqbdu ħuta waħda. Ma importax f'din l-Unjoni Ewropea fuq demokrazija ma jimportax fuq in-nies fis-seta, jimporta biss dak illi l-elit jaħsbu li huwa tajjeb għalihom. Abraham Lincoln derba qal, ħadd mu tajjeb biżejjed biex jiggverna mingħajr il-kunsens tal-oħrajn. Nitolbu mela li kieku l-Unjoni Ewropea tifhem dan il-prinċipju il-gvernanza minn nies għan nies u għall nies biex nikwataw persuna oħra u mhux għalihom biss u biss għalihom. Per chiarezza... Ħenkunu ċari għall-informazzjoni tiegħek il-Parlament illum ivvota il regolament jiġi ppreżentat mill-Kummissjoni Ewropea lil Parlament u l-Kunsill. L-Parlament tkellem illum, ġifier ċittadini tkellmu. Onorevoli, e, jogħġbok, isma' dak li qed dak li qed ngħid jien. Għax jekk le. Xtaqt ngħidlek biss, xtaqt nfakrek biss xtaqt nfaqrek biss li l-Parlament ivvota. il regolament Ir-regolamenti ma ġux imposti mill-Kummissarji imma hemm votazzjoni min-naħa tal-Parlament u min-naħa tal-Kunsil ġifieri hemm ko leġislazzjoni mhijiex impożizzjoni x'qed biss eh, mill-lat legali. Issa immarru għal rapport Langen u ngħaddi il kelma lill-Onorevoli Corbett. Onorevoli Corbett, yeah. This report is... Dan ir-rapport rapport qed jikopri sensiela ta' affarijiet marbuti mal-politika tal-kompetizzjoni f'sens wiesa u hemm kwistjoni li hija topika ħafna ta' attwalità il-kompetizzjoni fis-settur tal-azzar tagħna permezz ta' dumping mill-produtturi ċiniżi din hija kwistjoni ta' kompetitività u ta' kummerċ. Il-Kummissjon xi ftit żminilu proponiet li saħaħ il mizuri ta' difiża tagħna qudiem sitwazzjoni bħal din, imma issa għal-istan skantati u naraw illi pajis illi qed irrażanna minni nieħdu azzjoni iktar effettiva hija r-Renju Unit. Iġifiri il-partit eh, konservattiv eh, fil-gvern qed joħloq din is-sitwazzjoni mingħajr insaħħu s-sitwazzjoni tagħna biex nkunu nislet niffaċċjaw eh, xenarju bħal dan u għalek bħal gvernijiet oħra u ma setaw eh, eh, ħadnu e, e, il-regol ta' kompetizzjoni fit-trattat ma' mluxek u xiftit minnom kellhom it-tentazzjoni wkoll jagħmlu dak li e, jagħmlu dejjem u jagħtu l-ħtija l Brussell. Iva, jekk joġobkom rispettaw ftit ħin allokat lilkom għanna ħafna nis li talbu għal-kelma u naslax morru oltre it-tlita neqes kwart għax nibdow nerġaw fit-tlieta. Iġifir iktar ma titkellmu ikun hemm inqas kellima li jkunu jistgħu jieħdu l-kelma ġifir rispetta ftit il-kollegi l-Onorevoli Morvaj. Grazzi ħafna, President mill-ġdid. Dan ir-rapport eh, joġobna ħafna l-punt eh, ċe għax eh, huwa rilevanti ħafna għal xi pajjiżi li kienu taħt il-ħakma komunista waħda mill-istrumenti biex inkunu nistgħu nħarsu demokrazija Ewropea għax ma jħallix li jkun hemm konċentrazzjoni ta' seta fidejn xi biss. Għax dan kiku jmur kontra dawn il-forzi feudali, dawk li għandhom is-seta fidejhom mill-perspettiva ekonomika, legali, illi jagħtu il-flus komunitarju għal min irid għal bib tagħhom u għalhekk dan imur kontra l-kunċett tal-lum ta' demokrazija fejn aħna għandna politika ta' kompetizzjoni illi tagħti trattament indaqs għal kumpaniji kollha. Ma jimpurtax min huma l-ħbieb tagħhom l-Onorevoli Mamikins. Grazzi, Sur President. Din il-politika tal-Unjoni Ewropea hija fost il-politiċi deċiżivi tal-Unjoni Ewropea b'impatt fuq l-iżvilupp ekonomiku u soċjali wkoll anki dak eh, internazzjonali eh, ġifiri pal aspett l-aspett internazzjonali huwa importanti wkoll. Ma dana kollu irridu sibu bilanċ bejn eh, l-interessi tal-konsumaturi fuq naħa u mbagħad in-negozji fuq naħa l-oħra. Dan huwa lan ta' dan ir-rapport wara kollox. U Bekk għanna u kol dawn il-rakkomandazzjoniet minnaħa tal-Kommissjoni. Bekk neħtiġu din il-kohezjoni soċjali biex intejbu kol linji ta' politika fuq livell nazzjonali, anki għal dak li nxaqsam it-tassazzjoni għall-industri. Mbagħad hemm il-bżonn li niġġieldu l-monopolji. Dawn huma punti kollha msemmin fir-rapport u bekk nilqa' dan il-fatt. Neħtieġu tali politika kompetittiva biex bekk l-interessi tal-konsumaturi jitħarsu, però anki illi il-kompetizzjoni internazzjonali ma tbatix lanqas. Mulțumesc. Uh, am votat uh, diferit. Onorevoli Makovej. grazie ħafna. Pal differenza l-oħrajn fl-ICR jena nħoss illi il-kompetittività fil-qasam ta' tassazzjoni hija xi ħaġa tajba u parti wkoll mill-Unjoni Ewropea, it-tax havens, l-evażjoni tat-taxxa, eċetera. Dawn ukoll qegħdin iwaslu biex nitilfu biljuni ta' euro fi flus ta' kull sena. Bekk huma l-kontribwenti fl-aħħar mill-aħħar li jħallsu minħabba kumpaniji illi ma jħalsux it-taxxi tagħhom meta nqablu ma dawk li jagħmlu hekk. Ħafna kumpaniji jużaw dawn it-tax havens iżda suppost dawn qed ħalsu it-taxxi fil-pajjiżi fejn il-profitti qegħdin jiġu iġġenerati. Hekk suppost isir. Mbagħad għandna kumpaniji li għandhom il-kwartieri ġenerali tagħhom fit-tax havens u dawk jiena nħoss għandhom jiġu ipprojbiti illi jumbat ikollhom parti minn sejħiet għal kontratti ta' xiri publiku. Allura dejjem irridu jitħallsu t-taxxi fil-pajjiż fejn il-kumpaniji jkunu stabiliti. L-Onorevoli Kelly, grazzi, jiena votajt favur ir-rapport u għalix għam ħafajbin li jistaw jenuna fl-Unjoni Ewropea biex nżommu l-impigi u noħol impigi ġodda. Jena xtaqt Eh, ngħid xi ħaġa dwar xi wħud mill-emendi. La jiena lanqas il-kollegi tiegħi fil-partit tagħna ma vota mal-grupp f'xi każijiet bħal dawn għal dawk li għandu xan 76.3 u 89 dwar dawn aħna eh, eh, għamilna astensjoni għalix dawnom xjaqsmu ma CCTB ma naqblux ma dan l-element għalix aħna nħossu li għandu jkun l-istat membru li jirregola l-aspet tat-taxxa. Aħna assistejn kena astensjoni u koll dwar 81 tnejn u koll għalix nħossu li l-Unjoni sejra li l-in mill-inizjattiva li qbilna dwarha hemm ħafna rakkomandazzjonijiet tajbin u nilqa il-punti ah, brabta mal-bdiewa u l-prezzijiet li kollom għal prodotti tagħhom eh, prezzijiet farmgate ċaġa rridu nħarsu għal qoddim. L-Onorevoli Hannon. Grazzi, Sur Viċi President. Skont l-IMF, is-sem tal-GDP dinji me 28 stat membru tal-Unjoni naqas minn 30% fin għal 17 fil-100 issa fl-2015. X'wassal għal dan in-nuqqas mill-1980? M'għandek xi ħaġa simili fl-Amerika ta' fuq fl-Awstralja jew ekonomiji pal dawn? Huwa il-regolamentazzjoni żejda li qed iwassal għal dan, mhux qed nitkellem għal direttivi bħal REACH u anki affarijiet oħra li għandhom x'aqsmu l-armonizzazzjoni tat-taxxa, iżda huwa lobbying istituzzjonalizzat li għanna li qed iwassal biex ikonna regoli illi ikunu favorevoli għal panek il-kbar u biex bekk noħon u l-kompetitività u ħafna minn dawk li qegħdin jiġġeneraw il-profitti qegħdin imorru pajjiżi oħra biex ikollhom suċċess. Sakemm din is-sistema tibqa' l-Unjoni Ewropea minn aspett ekonomiku se tkompli fitna istaħħa tagħha grazzi. L-Onorevoli McGuinness. Grazzi, Sur President. Jiena nilqa dan ir-rapport u appoġġajtu mod partikolari ta' min jinnota illi il-Parlament appoġġa paragrafi 104, 5, 6 u 7 għal dak li għandu xaqsam prassi leali ta' kummerċ fil-provvista tal-katina tal-ikel. Dana jorbot u kol maħidma fil-Kumitat ta' Suq Intern biex insibu soluzzjonijiet għal dawn il prassis leali biex bekk naraw jekk imorru kontra l-ispirtu kompetittiv. Bekk jina nil fatti li dawn u appunti li insibu fil-dokument. Grazzi. L-Onorevoli Dodds. Jena votajt kontra r-rapport għalkemm naqbel mal-rapporters li aħna pala leġislaturi għanna dmir illi nipromovu ambjent illi jkun kompetittiv, pero jekk irridu li dawn il-kumpaniji jitlu fis swi ġodda u neħħu l-ostakli nazzjonali, irridu nidwazzjoni. azzjoni. U jiena nixtieq indirizza l-aspett tal-għajnuna diretta fil-Irlanda ta' fuq l-industrija tal-barriri għal diversi snin eh, kella investigazzjoni minnaħa tal-Kommissjoni għal eżenzjonijiet mill-levis tar renju Unit għal operaturi lokali. Għal kemmu huwa pożittiv il-Kommissjoni ħasset il-maġġoranza ta' dawn kienu leali, id-deċiżjoni illi tiġbor blura il-dati il-ħlasijiet din hija xi ħaġa illi titfa' daw l-ikraħ fuq l-industrija farma u oħra u postijiet oħra. Din ir-realtà se twassal għal operaturi żgħar tal-barriri illi ifallu u allura importanti illi jekk dawn il-kumpaniji segwew il-liġi man għandhom issa mbagħad jibatu konsekwenzi u allura jiena inħoss li importanti li din hija kwistjoni li m'għandix tirrepeti ruha speċjalment ma' kumpaniji li aġixxew kif suppost. L-Onorevoli Harkin. Grazzi, Sur President. Dan ir rapport dwar politika tal-kompetitività jinkludi ħafna rakkomandazzjoni pozittivi, inkluż lajnuna tal-Istat għal servizzi finanzjarji li jista' jwassal għal xkiel u distorzjoni fis-settur naqbel mar rapport li jgħid li rridu noqdu attenti biex naraw il regolamentazzjoni ma jxekkilx il-kompetizzjoni għal beneficju ta' banek kbar. Fil-fatt fl-Irlanda għandna sitwazzjoni sa mill-bidu ta' jannar ta' din is-sena illi hemm limiti fuq id-depożiti li jistgħu jitpoġġu fil-credit unions. Issa credit unions mhumiex hemmhekk għal profit il-limitu ta' 100.000 euro hija temmek għal dawk li jridu jinvestu fil-credit unions madana kollu jiena nemmen illi l-effett se jkun illi li frizzar dana se jifriza il-credit unions u ma jkollhomx pożizzjoni li jkollhom kompetizzjoni u jkollhom u ugwali u dan jmur kontra il-politika ta' kompetitività u nilqa il-sejħa għal azzjoni vinkolanti fil-katina tal-ikel għaliex dana jista' jagħmel ukoll għax hemm ħafna ħsara l-konsumaturi u bdiewa fl-aħħar mill-aħħar. L-Onorevoli Wolf, Grazzi, Sur President. Milton Freeman darba qal illi l-akbar avvanzi ta' ċivilizzazzjonijiet fil-kitettura, fil-kultura, fil-litteratura u l-agrikoltura qatt ma waslu minn gvern ċentralizzat. Issa hawnhekk qegħdin fl-epiċentru fl-Unjoni Ewropea ta' gvern ċentralizzat, ċentralizzat fil-Kunsill minn kummissarji mhux eletti u hawnhekk fil-kompetitività mod partikolari din il-politika mill-ġdid qegħdin naraw kif dan il-gvern ċentralizzat irid jieħu kontroll tal-negozju u kif iċipruħu. U allura għandna l-euro monita ċentralizzata u wissa naraw kemm qed isir ħsara u kemm qed iwassal għal qatt fost iż-żgħażagħ huma regoli ċentralizzati li qed juruna wkoll kif qed ikollu impatt dana kollu fuq il-kummerċ tal-Unjoni Ewropea. Hawnhekk irridu nitalmu lezzjoni l-Unjoni Ewropea m'għandix tkun ċentralizzata għatu kollox lura lill istati membri biex ikonna kompetitività ħilsa fuq livell dinji. Grazzi. Grazzi. Issa għanna il-rapport Ward l-Onorevoli Morvaj. Grazzi. Dialogu interkulturali dan huwa s-suġġett ta' dan ir-rapport ma stajx nivvota favur għaliex ma kienx qed jindirizza l-valuri, il-kwistjonijiet. Fil-fatt, tkellimna dwar kwistjonijiet fejn m'hemmx dialogu kif nistgħu nagħmlu hekk meta għandna n-nies Ewropej illi qegħdin joħorġu lejliet l-ewwel tas-sena jiċċelebraw postijiet pubbliċi u ma jistawx jagħmlu hekk. Dawn mhux affarijiet li nitkellmu dwarhom fil-dialogu interkulturali. Mhix kwistjoni jekk in-nisa jistgħu jivvjaġġawx weħedhom fuq ferroviji, mhix kwistjoni jekk in-nisa jistgħux imorru jowmu ġo pixxina pubblika mingħajr inkwiet, dawn mhumiex afferti għandna niddiskutu taħt dan is-suġġett. Dawn huma drittijiet tal-Ewropa, drittijiet tal-ugwaljanza, d-dinjità, dawk li jitfaw dubju fuq dawn il-drittijiet għandhom ikunu l-ħabs jew jintbatu lura minn fejn ġew. Grazzi. L-Onorevoli Mizzi. Grazzi, Sur President meta jean monnet kien qed ifassal il bażi tal-unjoni ewropea qal li kieku dan il-proċess kellu jibdih mill bidu kien jibda mill-kultura u mill-edukazzjoni. huwa importanti li l-ġenerazzjoni futura tkun magħmula minn membri tas soċjetà u b'moħħ miftuħ li jirrispetta d-diversità ġenerazzjoni li tiġġieled fenomeni soċjali bħad diskriminazzjoni il vjolenza radikalizmu, radikaliżmu ir razziżmu u ksenofobija għaldaqstant nixtieq nifraħ lir-rapporteur u votajt favur dar-rapport għar-riżultati finali sodisfatta ħafna talli ttieħed il konsiderazzjoni l-idea tiegħi li għandna nispon lit-tfal tagħna għal kulturi oħra minn età żgħira biex tgħinhom jiksbu ħiliet bażiċi tal ħajja u kompetenzi meħtieġa għall iżvilupp personali tagħhom impjieg fil futur u ċittadinanza attiva fl-unjoni ewropea l-edukazzjoni ċivika trid tibda minn età żgħira għalhekk nemmen li fil-kurrikulu tal-iskola jridu jiġu inklużi żjarat edukattivi fi stati membri differenti biex b'hekk it-tfal minn kmieni jiġu esposti u jibdew japprezzaw id-diversità tal-kulturi ewropej tal-lingwa u tal-istorja ċerta li dan irawwam fihom l-adulti u mexxejja tagħna sens ta' appartenenza komuni u rispett lejn valuri fundamentali ewropej. La parola Mamikins. Mamikins. Paldies jums, priekšsēdētāj kungs. Kultūra daudzveidībā ir mūsu pasaules neatņemama sastāvdaļa. Id-diversità kulturali huwa parti importanti ħafna mill-ħajja tagħna. Bekk id dialgu interkulturali għandu jkollu lan illi ikun hemm sitwazzjoni fejn nifmu l xulxin u l-edukazzjoni u l-kultura bekk huwa importanti ħafna fis-soċjetajiet tagħna u anki naraw li din hija li ma nistgħux ninjoraw għaliex hemm stereotipi persistenti negattivi. Bekk huwa importanti li napoġġaw situazzjoni fejn is-sistemi edukattivi jiġu trasformati għal li x-xikultant dawn is-sistemi mhux effettivi f'xi stati membri. U bekk irridu nħarsu l-identità kulturali fuq livell transnazzjonali. Din hija xi ħaġa essenzjali mhux biss importanti huwa importanti u kol illi nadattaw u nirreformaw dawn il-prinċipji meta nqisu il-ġejjini biex ikonna ħidma sfiqa tas soċjetà u nippreservaw il-valuri tagħna. L-Onorevoli Makovej.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 Biex aħna anke nqisu l-aspett tal-migrazzjoni, iżda wkoll sabiex naraw x'inhu ma bżonnijiet ta' minoranzi autoktoni. Jiena naħseb illi dan ir-rapport qed jenfasizza illi id-dialogu interkulturali huwa triq b'żewġ direzzjonijiet għab beneficju ta' żewġ naħat. Sfortunatament qed nara li xi stati membri ma jagħtux biżejt attenzjoni lil l-menti leġittimi tal-minoranzi, bekk irridu ngħidu b'mod ċar illi dialogu interkulturali mhux qed jaħdem kif suppost, bekk il-minoranzi mbagħad iduru lejn l-Unjoni Ewropea għall-għajnuna. Aħna nittamaw bekk illi ikonna aktar flessibilità min-naħa tal-istituzzjonijiet Ewropej fil-ġejjini. Grazzi. Grazie l'onorevole l-onorevoli sogor grazie, jiena nappoġġja dan ir-rapport għaliex inħoss li dan it-tip ta' dialogu huwa essenzjali biex nifmu diversità kif ukoll biex niksbu il-paċi. Sfortunatament dan id-dialogu ħafna drabi insibbu ħnieqes fid-dinja u fil-ħajja li ngħixu fiha llum u allura rridu wkoll dejjem niftakru il-pedamenti li fuqha is-soċjetajiet u ċivilizzazzjonijiet tagħna nbnew. Bekk jiena nappoġġa l-fatt li r rapport ukoll qed jħares valuri essenzjali bħal-familja u anki li wieħed eh, għandu dejjem jitallem dwar il-kultura tiegħu f'pajjiżu qabel kollox. Anki il-valuri li l-Ewropa tirrappreżenta eh, għalina hija xi ħaġa rridu nagħmlu l-itfal tagħna. Ċertament irridu dejjem inrabbu tfal illi iħobbu l-identità tagħhom però jirrispettu dak il huwa differenti minnhom. L-Onorevoli Polczak. Grazzi ħafna, President. Jiena nappoġġa dan ir-rapport għaliex inħoss illi l-edukazzjoni biex wieħed ikollu aktar arfin u arfin dwar il-valuri ta' oħrajn u anki dwar il-valuri fundamentali tal-Ewropa hija xi ħaġa essenzjali dawn huma valuri illi rridu dejjem inħarsu u anki irridu dawn nadduhom l soċjetajiet oħra li forsi qatt m'għandhomx dawn it-tip ta' valuri. id dialgu interkulturali huwa differenti mill-multikulturalizmu u naħseb li jkun perikolus li aħna minn flok il-valuri tagħna indaħlu l-aspett multikulturali bekk dawn il-stati membri tal-istati membri, dawk l-istati membri tal-Unjoni Ewropea li ma laħqux dan il-livell ta' svilupp, hawnhekk aħna nħossu li m'għandniex intuwa meħtija li mhux t eh, tor tagħhom. Grazzi. President bħala membru ta' din il-Kamra minn l-Irlanda ta' fuq nirrikonoxxi trasformazzjoni li tista' sseħħ. Mod partikolari għazzaza jekk huma jinvolvu ruhom mod pozittif ma' nies li ġejjin minn sfond kulturali differenti. Minħabba kwistjoniet ta' radikalizzazzjoni li rajna fl-Ewropa fl-aħħar xhur jiena napprova naqbel li jkun hemm miżuri adattati biex niġġieldu eh, din l-intolleranza u diviżjoni li qed naraw. Dan il-messaġġ li nibatuh fl-Ewropa kollha u importanti li l-gvernijiet nazzjonali kollhom ir-regola ewlenija dan ir-rapport għandu lan li jinfluenza l-edukazzjoni nazzjonali tittarmonizza l leġizlazzjoni dwar il-kultura u l-espressjoni kulturali dawn huma kwistjonijiet fidejn il-gvernijiet sovrani mhux il-Parlament Ewropew. Diviżjonijiet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 dwar eh, jina votajt favur ta' din regolamentazzjoni ta' servizzi finanzjari għaliex titkellem dwar kwistjonijiet fil-futur li ġa rajnijom fil-passat u kienu jkunu importanti ħafna li jiprevi kiku biex jgħinu biex jiprevi solvu il-problema tal-krizi tas-self fl-Ungerija. Per eżempju, informazzjoni adattata offruta l-nies, ehm, diskussjonijiet dwar responsabilità tal-banek, tas-CEOs, tal-banek u supervizjoni bankarja kif suppost. Jiena eh, saqsejt din il-mistoqsija eh, l kummissarju matul id-debattitu dwar n-nies li ma nexlomx iħalsu is-self taħħom, pero insomma passol ta' marċivejċ risposta. Nadu dwar l-onorevoli ma' Meekins. Grazzi, President. Fid-dawl tal-krizi globali finanzjarja xar snin ilu, eh, għadna għedin naraw ċertu eh, kwistjonijiet hawnhekk fl-Ewropa, mod partikolari fil-qasam finanzjarju li ġim mil qut ħafna um, Għem eh, kwistjonijiet ta' servizzi finanzjari um, u l-triq tagħna biex insolvu din il-problema għadha ma spiċċaċ. L-istituzzjonijiet kollha involuti f'dan ix-xogħol anka fuq livell nazzjonali għandhom jikkooperaw iktar iktar bejnietom biex ikun jistgħu jimplementaw ir-riformi u jipprevjenu kriżijiet fil-futur. Għadda mill-effetti tal krizi tal-2007 u 8 kienet fil-fat li l-effiċenza tas-sistema bankarja u ċertu loopholes fis-sistemi ta' monitoraċ. Għal daqstant din id-deċiżjoni hija importanti ħafna din id-deċiżjoni li votajna fuqha illum l-Onorevoli Marko Vej. Grazie ħafna President. Il-kriżi finanzjarja għamleta mettieġa li nimplementaw ċertu miżuri ġewwa l-Ewropa. Aħna rajna li l-Istati membri iffaċċaw ċertu diffikultajiet meta implementaw dawn il-miżuri, hemm ċertu miżuri li kienu kontradittori. U għal qed naraw serje ta' nuqqasijiet Qed naraw approċċ ġdid issa li qed suġġerit fir-rigward tal-implementazzjoni tal-qafas leġislattiv li jiġi diskuss fit-tul matul il-kriżi finanzjarja l-istati membri għandhom ikunu f'pożizzjoni li jissewwu l-iżbalji tal-implementazzjoni ħażina tal-qafas leġislattiv u importanti fil-qasam ta' trasparenza u importanti wkoll li konna valwazzjoni tal-miżuri li eh, tieħdu matul il-kriżi finanzjarja. Hemm ħafna eh, kwistjonijiet varja hawnhekk u rridu naraw eżattament x'kienu l-miżuri li ttieħdu. Nadwa l kellim li mis, tkellimt spiss dwar il-kwalità u il-governanza finanzjarja. Issa, dwar rapport li futajna fuq l-lum et namlu pass il-qoddim fi rigward ta' dan il-qasam, proċess dan il-qasam biex bekk nevitaw li morru l-ura għal reċessjoni kif rajna fl-2008 e, e, riskju mhux eżattament astrat kif forsi taħsbu, ekonomisti qalu li hemm ċertu problemi mis-settur tal-enerġija minħabba il-fallimenti tal-kumpaniji ta' ċertu kumpaniji. U eh, dan jista' jkollu effett fuq fatturi oħrajn. Eh, hija importanti li konna leġislazzjoni tajba mod partikolari l-anijiet li jiġu aċċettati mill-leġislaturi kollha Hemm il-kwistjonijiet tal-SMEs. Is-settur eh, finanzjarju huwa eh, tedi medet miċ-Ċina grexit u oħrajn. Eh, għaliex ċittadini l-konsumaturi mhux qed jitpoġġew eżattament fuq qudiem. Nadu issa Sur Kelly. Jiena kontaw fl-aħħar mandat rajt il-recessjoni u rajt sforzi u koll li saru mill-kummissarju, l-kummissarju barrier f'dak iż-żmien u biex kienem tentattivi biex eh, dawn il-problemi ma jirġawx isaħħu u għatajja li jissa naraw eżattament eh, xġaraw, naraw xqed jiġu jkoll u eh, niprivaw niproteġu li nafusna minn każijiet ta' danitif fil-futur. L-aħħar kellim tkellem dwar il-possibilità ta' konsegwenzi possibbli tal-gas ta' xejl għal ċertu kumpaniji u kol l-ekonomija Ewropea. Ġifiri, għal din ir-raġuni rrid noqogħdu attenti ħafna il-ħin kollu u jiena nilqa' bisħieħ il-ħolqien tal-Unjoni Bankarja u d-disciplina li din tista' twassal din se twassal fis-sistema kollha. Irridu noqogħdu attenti l-ħin kollu eh, biex noqogħdu attenti x'ser jiġri għall futur taċ-ċittadini Ewropej. Nandu issa l-Onorevoli Polċak. Grazzi President. Jiena appoġġajt din l-inizjattiva, dan ir-rapport, jiena nemmen li din dan juri il-problemi kollha fundamentali naraw fil-qasam ta' servizzi finanzjarji fis-suq Ewropew, fl-Unjoni tal-Suq Kapitali hija fil-fatt parti minnhom. Dwar il-finanzjament, dwar eh, l-intrapriżi, l-iżviluppi, l-startups, l-SMEs, fl-Istati Uniti, per eżempju, kien qablu dawn is-sitwazzjonijiet aħna rridu nindunaw u nkunu konxi tal-fatt li dinja fil-fatt problema fundamentali, problema ta' ostaklu fil-qasam tal-intraprizi u l-servizzi fl-Unjoni Ewropea. Umbagħad hemm l-investimenti wkoll u l-innovazzjoni u attivitajiet oħra fl-Unjoni Ewropea. Għal daqstant jiena appoġġajt din ir rapport tal-inizjattiva u jiena eh, inkun kuntent ħafna kieku l-Kummissjoni Ewropea jirrispetta dan waqt li jagħmel iktar leġiżlazzjoni fil-qasam tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali. Naddu issa għal rapport Matera naddu il-kelma lill-Onorevoli Vallina. Grazie ħafna, President. Mela, in-nisa maħniex biss parti biss ta' soċjetà mutantx importanti u għalek Eh, soċjetà speċjalment li hija gvernata minn dawn il-korporazzjoni tal-kbar, in-nisa bħal riġiel għandna id-drittijiet biex niddeċidu aħna fuq il-futur tagħna jekk nkunu hemm prendituri, ikunu waħedna, single, jew ikunu wkoll nisa ta' dar jew ikonna tfal. U għalhekk din però mhijiex xi soluzzjoni maċika biex inkunu nistgħu innaqsu dan l-iskart li hemm bejn iġilu u n-nisa. U għalhekk l-Unjoni Ewropea għandha bżonn tippromovi politiki li jlemminaw id-disugwaljanza u dan l-iskart fis-salarji u jkun hemm iktar rikonċiljazzjoni mal-familja u max-xogħol biex ikollna servizzi pubbliċi biex ngħinu lin-nisa biex ikun jistgħu jiżviluppaw il-potenzjal stih tagħhom personali u fuq is-suq tax-xogħol u mhux eh, permezz eh, ta' eh, miżuri illi jsejbu biex l-interessi tal-ekonomija. U għalhekk il-politiki ta' austerita li ġew implementati daw l-aħħar snin mill-Unjoni Ewropea u minn ħafna mill-Istati membri kastigaw ħafna il-ħajja ta' kuljum ta' ħafna ċittadini u in-nisa batow l-iktar fil-familja u fuq ix-xogħol u minħabba il-livell ta' faqar. U għalhekk għandna bżonn nabbandonaw darba dejjem l-idea illi n-nisa permezz tal-isforz u dedikazzjoni tagħhom huwa biss eh, parti mill-amara li tkun tista tejn soċjetà. U aħna biss permezz ta' tkabbir eh, dan se jwassal biss tkabbir ta' diżugwaljanza u għal daqstant eh, najdu iva l-imprenditorija tan nisa biex natu l-appoċ ma' sfruttament tan nisa le. U għalek bħala grupp aħna astenejna. Grazzi che ha parlato a nome. Grazzi li signora Valina li tkellmet fissam il-gwe naddu issa l-kelma li signora Kolazza Bilt. Grazzi President, jiena nappoġġa bisieħ dan ir-rapport għaliex in-nisa fil u ma fil-fatt potenzjal kbir għat kabbir u l-impjegi hija kwistjoni ta' gwaljanza u li nagħtu iktar poteri. Aħna maħniex grupp vulnerabbli, nissa nisa huma importanti ħafna fl-ekonomija eh, tagħna. Issa wasal li żmien li l-Istati membri rikonoxxu il-potenzjal sħiħ tan-nisa fl-intrapriżi u li adottaw strateġiji ċari biex jevitaw jeliminaw kull tip ta' diskriminazzjoni u ostakli mill-faċilitara l-aċċess għal kapital, it-naqis fil-burokrazija u kull tip ta' forma oħra ta' diskriminazzjoni. Irridu niġildu stereotipi, nis spiss jiġu meqjusu bħal-inqas kredibbli mhux biss foqsma bħal eh, innovazzjoni u teknoloġija. U importanti li nżidu ta' taħriġ tal-negozji, tal-edukazzjoni, nżviluppaw kultura ta' tieni ċans biex in-nisa jemnu li jistaw iva jaslu ximkien u jibdew kumpanija. Jiena nilqa li kunem networks iktar tan għan-nisa li xu importanti nappoġġaw lil xuxin biex namlu skambju tal-aħjar prassi u nitalmu minn xuxin. L-istati membri iridu joħolqu kol kondizjonijiet għan-nisa biex ikunu jistaw jaqdu mod aħjar ix-xogħol tal-familja u eh, il-xol professjonali u l-familja. Iżda dinja kwistjoni li għandha titjed fuq livell nazzjonali. Nadu sall onorevoli Zidnanska. Grazzi ħafna. President, jena nishtiq nifra li rapporter għal dan il-rapport li jitkellem dwar l-ostakli li n-nisa għadin jiffaċċaw fin negozji jena konvinta li n-nisa u għandhom bżon ta' iktar appoċ Eh, iżda rridu eh, naħdmu iktar fil-parlament u preġudizzji li hemm kontra n-nisa sfortunatament il-parlament ma jistax jgħid kif il-familji għandhom jaqsmu x-xogħol ta' dar tagħhom ma nistgħu sempliċement niddeċiedu li l-fiduċja tan-nisa ser tikber minħabba ta' programm ta' appoġġ imma dak li nistgħu nagħmlu aħna fl-istati membri huwa li nagħtu opportunitajiet lin-nisa iktar flessibilità iktar ħin għalihom infushom biex jikbru iktar. Per eżempju, aċċess għal faċilitajiet ta' childcare u kol preparazzjoni kwalifikazzjoni professjonali ġew l-iskejjel għaliex dan ehm, juru kol li jemżon li ehm, jinkludu kol ehm, studenti nisa, per eżempju, fil-qasam osma vari li xi darba jistgħu fil-fatt isiru eh, nisa ta' suċċess fil-qasam ta' negozju. Nadwar kelima li miss, grazzi President, jiena nappoġġa dan ir-rapport li foka fuq in-nisa jipprova jinkoraġġihom biex jitlu fis-suq isiru jitlu fil-qasam tal-intrapriżi u jibdew in-negozji tagħhom aħna għedin nifukaw fuq eh, il-qat eh, fuq fl-Europa eh, kollha, nifukaw b'mod partikolari biex nikorreġixxu l-SMEs u wkoll l-startups. U ovvjament in-nisa għandhom potenzjal kbir ħafna li rridu nifukaw fuq u nindirizzaw l-affarijiet li huma ta' sfida li qegħdin fil-fatt jipprevjenu lin nisa milli jitlu f'suq tax-xogħol iktar fiduċja biex jibdew in-negozji tagħhom kwistjonijiet ta' child care, per eżempju, access għal eh, finanzi, dawn ma' kwistjonijiet ta' importanza kbira, rrid nassikuraw li kunem finanzjament bizzejiet u l-access għal finanzjament ma' jkunx ta' ostaklu għan nisa, u fi rigward ta' child care, rrid ikun hemm appoġġ biex minnaħat is-soċjetà mill-gvern biex jinkoreġi xruk tal-nisa. Jiena naqbel ma' kelliema oħrajn u li l-istat għandu Eh, jippermetti li l-familji jiddeċidu ma xnu ma laħjar għazliet għal-familja tagħhom immandu jipprovdi child care u eh, eh, xogħol flessibbli pereżempju ħin flessibbli. Dawn ma kwistjoni ġirġu nġistaw, nabdu s-salkol onorevoli Morvaj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 wara l-komunizmu, per eżempju ġewwa pajjiżi ma hemm lebda kapital li huwa disponibbli għan nisa jew għal irġiel um, bl-ebda mod biex dawn dan jgħinhom jibdew il-kumpaniji tagħhom hemm ukoll il-privatizzazzjoni tal-kapital uh, komunista u dan daħal fil-pajjiżi tal-punent ukoll dan il-flus koll dawn il-flus kollha issa waqgħu fidejn l-investituri u ma naraw l-ebda tip ta' programm li qed jiġi uh, u uh, li ser jippermetti uh, lill-individwi biex jagħmlu lajxin tagħhom permezz ta' kumpaniji varji. Grazzi. Il-kelim li jmiss. poduzetnitvo manje riskiraju te su manje sklone irenju posla zbog slabe potpore okoline. dvostruko veći broj žena e, nego muškaraca radi na pola radnog Hemm bżonn ta' appoġġ e, lin-nisa, nisa biex jibdew in-negozji tagħhom faċli għall-finanzjament biex ikunu jistgħu jaqdu flimkien l-obbligi privati u professjonali tagħhom. E,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 u dan ovvjament jikkontribwixxi biex intejbu s-sitwazzjoni fil-dwar il-prestazzjoni eh, tal-familja. U kol, aħna rridu nipromovu il-kultura tal-intraprizi b'mod partikolari f'dawk is-setturi fejn in-nisa għandhom opportunitajiet eċċellenti għal xogħlijiet u anka fejn jider li mandomx daqshekk opportunitajiet. Irridu namlu uh, miri speċifiċi dawn huma miri li saru għal 2020 dawn ma ta' importanza kbira. 50% uh, eh, eh, tan-nisa fis-suq dan għadna rridu nippruvaw nikzboħ. Skatu punkta nikad starpi bis. Don rifali mannequins. Memx differenza legali bejn in-nisa u l-irġiel fin-negozju imma iva hemm differenzi terz ta' negozjanti fl-Unjoni Ewropea huma nisa. Hawnhekk hawn xi tip ta' diskriminazzjoni. Importanti li niksbu riforma f'dan il-qasam biex inkunu nistgħu niksbu kundizzjonijiet iktar indaqs bejn iż-żewġ sessi. Il-kwoti tan-nisa fuq il-boards tal-kumpaniji iridu jiġu indirizzati dawn il-kwoti. Hemm bżonn ta' ugwaljanza soċjali Imma rridu naraw min ikun tassew jixraqlu li joħu dawn il pożizzjonijiet rridu nies li jkunu professjonisti u ma biss għandu ikollhom dawn it-tip ta' xogħlijiet l-Onorevoli Kelly. Grazzi tassew, Sur President, għal darboħra. Qed niddiskutu dan is-suġġett, dan huwa suġġett li jien jinsegwi għal ħames snin. Jiena meta rajt il-figuri fuq il-negozjanti nisa u rġil kont pjuttost sorpriż bid-diskrepanza li teżisti. Xi kollegi semmew ir-raġunijiet għalfejn hemm din id-diskrepanza, imma waħda minnhom jew ukoll il-konfidenza, irridu nibdlu l-affarijiet, irridu nibdlu iċ-ċirkostanzi biex in-nisa u l-irġiel ikunu jistaw jidħlu fil-qasam tal-intraprenditorija b'mod ugwali, anke l-aċċess għal finanzjament. Kultant naħsbu illi il-nisa mhux qed jiksbu l-istess opportunitajiet bħal irġil biex jidħlu fin-negozju fl-Irlanda l-intrapriża għandna numru ta' pjattaformi u sistemi ta' appoġġ li qegħdin jiżviluppaw is-sistemi tagħhom dan għandna nkomplu ninkoraġġuh. Grazzi tassew. L-Onorevoli Petir. Sur, President, l-ammont ta' entreprenditorija femminili hija ħafna inqas mill-medja Ewropea, 23% minnhom huma sidien ta' negozji u 7% huma nisa illi ħolqu n-negozju tagħhom. Din hija żieda sinifikanti meta mqabbla mal-2001. Meta n-nisa fil-Kroazja li kienu fl-entreprenditorija kienu 7% imma n-nisa jistgħu jagħmlu ħafna iktar. Dan il-potenzjal huwa kbir. Anke l-ostakli li għanna qoddimna kollom qoddimhom meta jkunu jridu jwaqfu startup. Irridu noħolqu appoġġ, nagħtu appoġġ għal dawn in-nisa u anke inneħħu ċertu ostakli u anke jkollna programmi ta' taħriġ u edukazzjoni. Naħseb li hu importanti ħafna li nfasslu miżuri speċifiċi li jippermettu lin nisa li jilħqu responsabiltajiet tal-familja u tan negozju tagħhom u ikunu jistgħu jaħdmu mingħajr ma jinkwetaw li se jkunu qegħdin jabbandonaw lill familja tagħhom. Grazzi l-Onorevoli Dodds. Thank you. Um, I approach uh, today's debate and vote on promoting female entrepreneurship il-jina votajt favur l-imprenditorija femminili fil-kostituenza tiegħi fl-Irlanda aħna għandna ministru uh, ġdid li hija marra xi ħaġa ġdida reġjun imma anke għal partit għax anki Arlin Foster issa inħatret kap dan huwa pass enormi fid-direzzjoni tajba madana kollu Arlin mhijiex storja ta' suċċess għal dawk li jridu jġiblu bidla permezz ta' kwoti jew mainstreaming jew sempliċement billi jagħtu l-opportunitajiet lin nisa bħala prinċipju fih innifsu hija hija eh, eżempju għal nisa eh, għaliex ħadmet ħafna u waslet fej waslet bis-saħħa tagħha u rrit li kienet kapaċi u kienet determinata illi tirnexxi għannhom ta' dawk li tirrappreżenta lek il dawk illi kitbu dar-rapport irrid ngħidilhom dan. Iva, jiena nappoġġakom fil-ġlieda biex teħelsu minn kull xkiel fit-triq tan-nisa f'kull qasam. Iva, jiena wkoll irrid inneħħi l-xkiel li faċċaw in-nisa fl-aċċess għall-edukazzjoni u t-taħriġ. U iva, jiena wkoll irrid nagħti lin-nisa bazi biex juru il-ħiliet imprenditorjali tagħhom imma ma naqbilx mal-kwoti u monitoraċ illi jitfa l-attenzjoni fuq il- loti ta' dawn l-opportunitajiet u mhux il-kisba tagħhom. Jina ħad gost nappoċċa dan ir-rapport fil-fatt meta aħna nħarsu lejn iċ-ċifri naraw li 31% tal imprenditori fil-Unjoni Ewropea huma nisa. Għalhekk naħseb irridu nistaqsu x'nistgħu nagħmlu fuq livell Ewropew biex nippruvaw nagħtu spinta lill-imprenditorija fost in-nisa. Waħda mill-faċilitajiet li għanna hija l-faċilità l mikrofinanzjament imma meta tħares lejn iċ-ċifra l-2013 tara illi il- il-proporzjon bejn in-nisa u l-irġieli applikaw għal dan il-fond kien 60% u 40% u għalek jider li rridu namlu iktar fuq livell Ewropew. Jina kont kontenta li nappoġġa l-emenda li talbet l-Kommissjoni biex tamel monitoraċ tal-gender mainstreaming u fl-allokazzjoni tal-fondi Ewropew naħseb illi iċ-ċifri għal mikrofinanzjament juru li dan huwa meħtieġ. Anki in-network li jipromovi l-imprenditorija femminili eh, jiġġielet kontra l-istereotipi jina ħad gost l ara l-Kummissjoni se toħloq pjattaforma online li se tagħti taħriġ, pariri u mentoring fin-negozju. U anki il-Business Angels se jkunu nisa u dana se jkun tajnuna u koll. Issa naddu għal rapport Plura l-Onorevoli Boylan. L-Onorevoli Zitnanska. Jena nishtiq nifraħ lill-Onorevoli Plura għal dan ir rapport fi ħafna punti pozittivi dan ir-rapport u servi ta' stimulu tajjeb għall-istati membri. Dak li huwa importanti huwa li ma ninsewx l-opportunitajiet indaqs. Rridu nizgaraw illi insegwu ir-regoli tal-Nazzjonijiet Uniti biex anki n-nies li għandhom disabilità jkollhom opportunitajiet indaqs bħall-oħrajn. Aħna nitkellmu dwar it-talim imma anki l-aċċess għal finanzjament għal persuni illi ibatu minn xi tip ta' disabilità. Din hija xi ħaġa importanti ħafna x'qed nitkellmu dwar il-flessibilità viżavi l-istudenti u natu lill-istudenti opportunità biex ifasslu l-istudji tagħhom sabiex ikunu jistaw jistudjaw xi ħaġa li se pjaċir tul ħajjithom. Nejnu li żgħażagħ biex ikollhom il kapacitajiet biex ikollhom piegi. Dan mish problema ġdida fil-etħal l-1995 eh, kienet 20 sena ilu 21% u koll il-qat fost qegħdin eh, nedukaw miżjed imma l-għad fost iż-żazaq tikompli jiffraċċa sfidi. U l-iżviluppi tal-kapacitajiet, l-iżvilupp ta' kapacitajiet rilevanti, din importanti taħriġ u l-edukazzjoni rridu jadmu fuq dan il-kamp u jaħdmu flimkien ma' min ħaddem flimkien ma' dawk li għandhom bżonn il-kapacitajiet u jifadu u jsibu li ma' għandhomx Eh, fost eh, daw zaza. Għanna bżon nifokaw fuq l-apprendistat. Forse qed nagħmlu importantu wis importanza li biċċiet ta' karti li ma tagħtix il-kapaċitajiet eh, li zaza. Jien għad nħu gosb dak li sar f'pajjiżi, Education Training Boards, għedin jaħdmu fl flimkien il partijt interessati jaħdmu fl-imkien biex iż-żgħażagħ jkollhom il-kapaċitajiet li hemm bżonn. Grazzi ħadd. L-Onorevoli Morvoj. pontokban olvasható idézem dak li naqraw la uċe Er, minn 4 sa 6 miljun zaza fil-Unjoni Ewropea m'għandhomx impjiegi. U dawk bej 15 u 25 fl-Unjoni li ma huma għada u m'għandhomx kapitajiet huma fuq minn 7 miljuni. Wieħed 21.4 fil-mija huma iwalqat fost iż-żgħażagħ Jina naħseb li jekk nisimaw l-Angela Merkel u nistaxħa għanna forsi nistidnu unsaqsuhom għaliex qed jippermettu li jiġu miljuni mill-Asja u mill-Afrika meta għanna daw il-kwantajiet ta' nies qiegħda fost iż-żgħażagħ tagħna. L-Onorevoli Kjuċċuk. Grazie ħafna, President. Jina votajt favur dan rapport importanti biex inkunu nistaw nitrattaw għadhom l-sfidi gbar li għandha l-Ewropa. Għad qat fost iż-żazax wasal f'livell eh, għawli ħafna, sa 50% f'ċerta stati l Dan huwa li natu l-individu bil kapacitajiet trasversali biex jinnappoġġaw ċittadinanza attiva u responsabli f'soċjetajiet li huma diversi u demokratiċi. Il-suq qed biddel malaj mux mhux qed kap mhux qed kapaċi jkun kapaċi li antiċipa l-kapaċitajiet li hemm bżonn fil-ġejjinu. Aħna għandna bżonn ukoll nappoġġjaw l-istati membri biex ntejbu l-kooperazzjoni tagħhom u fil-skambju ta' aħjar prassi fil-kamp tal-edukazzjoni u t-taħriġ, speċjalment fuq eh, eh, talim fuq posta xogħol. L-Europa għandha bżonn il-kapaċitajiet tekniċi, il-kapaċità tal-intrapriża u l-lingwi u l-fiduċja għandhom bżonn jaddattaw eh, matul ħajjithom biex jaslu għal tranzizjoni mill-iskola għax-xogħol kif imiss. Dolla rigoli u jevi. Kollegi, Jiena evvotajt favur dan ir-rapport u kont verament attiv fuq din il-kwissjoni u appoġġojta b'forma attiva. Memx kwistjoni zitt importanti li naħolqu il-pik tartunk egy gazdag, fejlődő Em Miljoni ta' eh, zazax għada fl-Europa. U din hija katastrofi. U importanti nħol unpigi ma jistax ikonna Ewropa eh, fil-paċi jekk ma jkollhomx l-impigi. Dan rapport jisħaq l-importanza eh, tar responsabilità tal-Stati membri u gvernijiet tagħhom f'dan il-kwistjoni. Ma nifhimx għaliex mhux qed isir titjib fl-Ungerija, f'dak li xaqsam eh, l-sistema ta' edukazzjoni u għalix l-Ewropa adottat l-approċ li adottat fil-promozzjoni tal-impiegi fost iż-żaza. Jien naħseb li dal-dokument għandu jiġi użat bħala bażi fuq bħal dibattitu fuq din il-kwestjoni. L-Onorevoli Spiraki, għanna emżewċ figuri li nishtiq insemmi li juru id-djufijiet li għanna bħalissa fil-problema tal-qat fost iż-żaza. 5 miljon zazuħ qiegħed fl-Ewropa, żewġ miljon posta xogħol disponibbli għalfejn maħniex qegħdin noffru dawn il-ħiliet li għanna għanna bżonn lil dawn iż-żaza biex ikun jitħitlu fis-suq tax-xogħol. Aħna jridu nagħmlu dak kollu li nistgħu biex intejbu l-ħiliet ta' zazah li jixtiequ jimxu l qoddim F'numru ta' pajjiżi l-edukazzjoni ta' parsi qed tkompli issir xi ħaġa iktar normali. Għandu jkun hemm għalhekk monitoraġġ ta' ċertu fondi u finanzjament sabiex l-edukazzjoni tkun waħda vera u waħda li tista' twassal li żgħażagħ biex isibu ruħhom fil-post fis-suq tax-xogħol rridu nipromovu l żgħażagħ eh, fl-intraprenditorija fil-programmi eżistenti sabiex nkunu nistgħu noħolqu iktar xogħlijiet huwa importanti ħafna fil-istati membri kollha, anke fl-istat membru tiegħi fil-Greċja. Sfortunatament il-miżuri meħtieġa għadhom ma ġewx implementati. Grazzi l-Onorevoli Mamikins. Grazzi tassew, Sur President, jiena ivvotajt favur dan ir-rapport bi pjaċir kbir għaliex Dan is-suġġett huwa importanti ħafna. Għad fost iż-żgħażagħ u wieħed mill-ikbar piżijiet fl-Unjoni Ewropea fil-każ ta' pajjiż tiegħi il-Latvja, il għad fost iż-żgħażagħ huwa traġedja għal pajjiżna. Kolunkwe mod, kwalunkwe mezz li bih nistgħu innaqsu dan il qat kwalunkwe politika li tista' twassal biex innaqsu l-qatt fost iż żazax aħna nilqawha. Il-kustjoni prinċipali hija illi dawk ta' taħt il-25 sena jingħataw dawn l-opportunitajiet. Il-qat fost iż-żgħażagħ ma rridux innaqsuh biss fil-Latvja imma fl-Ewropa kollha kemm din hija problema kbira. Grazzi tassew l-Onorevoli Xogor. Grazzi tassew, aktar minn 20% għad zazah fl-Europa juri kamanna situazzjoni wera fil-pajizi tagħna. Dan juri u koll li hawnhekk fil-Parlament Ewropew irridu nkomplu nħarsu lejn dawn il-kwistjonijiet. Fost eh, affarijiet oħra r-rapport identifika il-ħiliet meħtieġa għal dawn ix-xogħlijiet disponibbli u juri wkoll koll nuqqasijiet li għandna f'bosta stati membri. Il-pajjiżi affettwati fil-Ewropa tal-Vant hija wkoll il-problema tal-early school leavers. Dan u anke ta' zvantaġġ għal kategorija tal-popolazzjoni bħal Roma. Dan għandna ninkluduh ukoll fis-semestru Ewropew fl-istrateġija nazzjonali ta' sab-membri tagħna sabiex il-studenti tagħna jibqgħu fl-edukazzjoni u nħejjuhom għas-suq tax-xogħol, nagħtuhom l-appoġġ meħtieġ biex jilħu l-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol. Grazzi l-Onorevoli Kelly. Tron, rix vi għasar ntakiet għut dan tużka. Għal darbohra jiena eh, ħadgost li stajt nappoġġa dan ir-rapport u jiena votajt mal-grupp tiegħi Ovvjament hija ħasra li wieħed jara n-numru kbir ta' żgħażagħ qiegħda fl-Unjoni Ewropea b'mod partikolari fil-pajjiż tiegħi waqt il-kriżi ekonomika. Din hija xi ħaġa li missejta bidejja żgħażagħ illi kellhom ħafna ħiliet ikkwalifikati japplikaw għall-impjegi Umbat jirċivu l-istess sitra li tajdillom ek, id-dispjaċini informak illi inti uh, eh, mantazil ċal dan il-xol, erġa prova, li kull suċċess. U dinja ħaġa li ġrat kemm il-darba li l-bosta zazax, dawn iż zazax spiċċaw dizappuntati u tantu hekk illi telqu mill-pajjiż tagħna. Uh, u dan wassal għal telfin time hoħ fl-Irlanda. Naf li l-affarijiet qegħdin jinbidlu fl-Irlanda l-ekonomija qiegħda tirkupra u se tirkupra b'6% din is-sena u iż-żgħażagħ żgur li se jiġu lura biex jimlew il-postijiet ta' xogħol battala nittama illi dan jiġri wkoll fil-Stati Membri l-oħrajn tal-Unjoni. Grazzi. L-Onorevoli Pospsil. Grazzi, President. Jiena votajt favur dan il-rapport il-qat fost iż-żazax huwa marbut mal-saħħa tal-ekonomija individwali fl-Unjoni Ewropea. Mill-banda l-oħra dan il-fenomenu tantu mifrux li għanna bżon ta' politika attiva u jiena ħad nara li dan il-rapport ġi adottat. Frabta oħra mal- għad fost iż-żaza hija l-edukazzjoni kemm tagħmilhom kompetittivi l żaza fis-suq tax-xogħol. L-edukazzjoni purament nazzjonali ħafna drabi ma tkunx biżejjed għalhekk jiena nappoġġa programmi bħall Erasmus, u eh, jiena wkoll bħala professur tal-Università naf li dawn il-programmi tejbu il-ħeliet lingwistiċi u l-kompetenzi ta' zaza imma mhux biss jagħtuhom ukoll l-opportunità li jimmaturaw jekk ikollhom l-opportunità li jgħixu għal xi sena jew tnejn barra minn pajjiżhom. Uh, eh, Nappoġġaw koll il-programm Erasmus il-ġdid għall l-imprenditur iżar u naħseb li huwa rapport eċċellenti u kuntent li ġie Eh, adottat. L-Onorevoli Petir, Sur President, jiena vovajt favur dan il-rapport għalli semmi il-problemi ewlenin li ħafna stati membri eh, tal-Unjoni Ewropea għedin jiffaċċaw anki l-Kroazja skont il- l-istatistika il-rata tal-qat fil-Kroatja għal zaza inqas minn 25 fit-tieni parti ta' l-2015 kienet ta' 43.1%. Sfortunatament dan jpoġġi l-Kroatja fil-qċata tal-lista f'dan ir-rigward Naħseb li l-miżuri proposti jistgħu jtejbu s-sitwazzjoni fl-Ewropa unħedġaċ il-Kummissjoni u l-entitajiet kompetenti fl-Istati membri biex ifasslu programmi proġetti li se jgħinu li zazax jiksbu l-ħiliet meħtieġa sabiex ikunu kompetittivi fis-suq tax-xogħol. F'dan ir-rigward jiena nixtieq ukoll nilqa din l-inizjattiva li tiżgura kooperazzjoni aktar mill-qrib bejn is-settur tal-edukazzjoni u n-negozji, is-settur tan-negozju wkoll se jgawdi minn dan mhux biss iż-żgħażagħ għaliex jinħolqu eh, impjiegi ġodda b'dan il-mod. L-Onorevoli Dodds. President, jiena ħadgost nara li r-rapport ħa approċ trasversali għal problema tal-qat u ibbazat fuq il-kizba ta' ħiliet. Irridu nifacċaw li l-ostakoli jifacċaw iż-żaza huma differenti ħafna għalhekk hemm bżonn illi noħol u sinerġiji bejn l-aspetti kollha tal-gvern, il-komunità u n-negozju sabiex kemm jista' jkun eh, jkun hemm transizzjoni bejn il-qatt u l-impjek. Dan ir-rapport juri li n-netwerk irid jinkludi n-negozji fokus eh, partikolari fuq l-SMEs dawk li jagħtu l-edukazzjoni obbligatorja u l-komunità servizzi pubbliċi tal-karriri u anki inizjattivi kbar bejn is-setturi pubbliċi u privati imma ovvjament ma jistax ikun hemm eh, kompetenzi eh, intħil fil-kompetenzi nazzjonali tal-istati membri. Però eh, almenu l-awturi għandhom raġun għaliex almenu għedin jissiltu sabiex iż-żaza ħina ta' opportunitajiet. Hemm ir-rol ukoll tal-organizzazzjonijiet volontarji li jaħdmu ma' żgħażagħ għad qiegħda imma fil orlanda ta' fuq l-implementazzjoni ta' dan il-fond kien mimli restrizzjonijiet u burokrazija. What I like about this report is that it... Dak li joġobni minn il-rapport tajt l-Onorevole Hargan huwa li hemm suġġerimenti prattiċi biex jgħin l-7.5 eh, miljun żgħażagħ li mhumiex qegħdin jaħdmu jew kellha fil-edukazzjoni. Nħabba li għaw din il-mismatch nuqqas taqbil bej il-kwalifiki u x-xogħol Dan il-rapport jipproponu li nibnu partnerjat bejn l-autoritajiet lokali, l-edukazzjoni, l-partijiet soċjali u oħrajn biex nippruvaw nintegraw l-żgħażagħ fil-suq tax-xogħol. U dan ovvjament jista' jiġi faċilitat bl edukazzjoni f'tieni opportunità. Imma nieħu gost nara rapport eh, qed jisħaq ukoll fuq l-edukazzjoni holistika, ġifieri dwar il-ħajja wkoll Jiena nappoġġa l-talba li saret li l-partijiet kollha jiġu involuti kif għad qabel. U l-idea li jkun hemm programmi ta' mentoring ġifiri biex eh, ikun hemm min isu josservelja u jgħin il tranzizzjoni bej l-edukazzjoni u x-xogħol. Importanti wkoll nżommu f'moħħna s-settur ta' ħolqien ta' eh, eh, kreattivi. Naddu issa għal rapport Kalas u Gebhardt. Nibda bl-Onorevoli Pospiċel. Grazie ħafna, President. Eh, ħad gost nappoġġa rapport Naħseb li l-suq eh, uniku digitali huwa madam il-prioritajiet importanti dan is-semestru speċjalment jekk inkun nistgħu ntejbu l-probabilità ta' beħ online minn pajis għal ieħor. Jena eh, aħna għanna zona Schengen, hemm frontiera, ma fil-suq digitali għad hemm il-frontiera. L-istudji li saru eh, juru li kumpaniji iżet u iżjed jibijaw bl-internet fil-pajis tagħhom imma ftit minn pajis għal Fil-Repubblika Ċeka 26% tal intraprizi żgħar u medji ibijaw online. Imma sababi miss fil-mija minnhom ibijaw f'pajjiżi oħra. Dak li għandna bżonn u għan niżguraw li l-sbeħ online ikun iżjed eh, eh, faċli. U dan għaj rapport jgħin, grazzi. Għaddu għall-onorvoli Benicio Silwaga. Aħna eh, astenejna biex fil-votazzjoni ta' dan il-rapport fuq eh, dan is-suġġett għalla volja nappoġġaw l-idea, ma nistawx nappoġġaw l-idea li s-suq wahdini u iżjed kompetizzjoni huwa l-unika soluzzjoni biex nħol u impiegi ta' kwalità u sostenibli. Għax dejjem qed nagħtu iżjed importanza lill-kumpaniji l-kbar mflok iż-żar u medjani u klijenti. Aħna aħna għanna natu garanzija li jkun hemm ħarsin tad-data u l-internet ikun neutrali biex ikun hemm il-kapaċitajiet eh, ta' egwaljanza għaċ-ċittadini. U dan l-internet għandu jisur spazju għal komunikazzjoni, partecipazzjoni u trasformazzjoni demokratika kif ġara fil-rebbija eh, eh, arbija u mhux negozju biss. Grazzi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 Anke l-mikrointraprizi jaqgħu taħt l-istess kategorija ta' din l-istatistika. Hawnhekk qed nitkellmu dwar kumpaniji, familji, bitfall, ħwienet ta' snajja per eżempju, jew dawk li jagħmlu il-marmellata d-dar. Dawn il-persuni se jkunu qegħdin jibbenefikaw minn dan it-tip ta' so online għalhekk għalfejn ma nħarsux lejn dawn affarijiet li kollna dawn it-tip ta' intrapriżi nagħtuhom appoġġ. Rridu nagħtu attenzjoni partikolari il dawn l-affarijiet li l-intrapriżi żgħar fis-suq uniku diġitali. Għal darboħra, il-possibilità ta' bej għal dawn il-kumpaniji, il-networking għal dawn l-imprizi hija xi ħaġa importanti ħafna rridu nkomplu nisħu fuq l-isforzi li diġa għamilna. L-Onorevoli Borzan, il-kol kemm aħna rridu nkunu f'konformità mal- mal kull of period 14 il-ġurnata dan kollu huwa tajjeb ċittadini imma jiswa ħafna lin-negozji, ħafna miċ-ċittadini tagħna jibżgħu jixtru online għax ma jkunux jafu x'inhuma id-drittijiet tagħhom. Kultant ikun diffiċli li wieħed ikun jaf jekk il-bejjieħ ikunx qed jopera fl-Unjoni Ewropea jew le, jekk nistabilixxu xi tip ta' marka ta' fiduċja naħseb niffaċilitaw l-affarijiet anke eh, il-delivery biex jaslu lek l-affarijiet li torna jridu kollna sistema aktar trasparenti u faċli. Mm, il-bej online mux ser ikompli jizdiet jekk se jkomplu jibżgħu. And the wake of the digital age, the union must fully... Fid-dawl tal-din il-bidla eh, digitali, rridu narfu x'inhuma l-opportunitajiet ta' dan is-suq uniku digitali. Ir-rivoluzzjoni digitali Toħlo opportunitajiet differenti biex twassal għal bidla fis-setturi kollha ekonomiċi Ewropej u biex tibda l-ħajja tagħna l-koll. Ninnelħqu s uniku diġitali li jkun aċċessibbli għal ċittadini Ewropej kollha huwa meħtieġ sabiex ikollna ekonomija li timxi fuq l-arfin, twassal kompetittività tkabbir ekonomiku u jkollna pożijiet tax-xogħol ta' livell li importanti ħafna l-ċittadini u l-SMEs u dawk li huma fl-iktar pożizzjonijiet dajfa ikollhom biżejjed protezzjoni u aċċess li wieħed jiflaħ ħallas li ħall din id-dinja online. Iċ-ċittadini tagħna jridu jifmu kif jistgħu jibbenifikaw u jużaw il-qasam diġitali billi jużaw dawn is-servizzi online. In-negozju minn partikolari l-SMEs għandhom ikunu mħejji aħjar biex joffru dawn is-servizzi online sabiex l-Ewropa tkun mamra Eh, sabiex toffri dawn is-servizzi online fil-futur. Grazzi tassew l-Onorevoli Kapu. Grazzi. it test li votajna fuq u jgħid li huma l-opportunitajiet u l-isfidi li qed jiffaċċaw l-Ewropa fil-ħolqien ta' suq diġitali waħdien integrat nittama illi il-Kommissjoni se tiħu dan l-input il-kummerċ skonfinali li u tkun tista' tħares il-konsumaturi u l-kumpaniji meta jkunu qegħdin jixtru jew ibijaw kontenut digitali anki regoli fuq il-copyright ir-regoli irridu jkunu bazati fuq anki il-dħul ġust u ekwu għal dawk li kollom id-drittijiet irridu niġġieldu kontra il-piraterija u kontenuti illeċitu fuq l-internet sabiex l-intermedjarji irrikunu jafu x'inhuma r-wol anki il pjattaformi online l-istess ħaġa irridu nsegwu din il-ħaġa eh, billi natu opportunitajiet attenzjoni partikolari l big data u l cloud computing bisabiex su is-suq digitali waħdini jista' jissir xi ħaġa li toħloq opportunitajiet għaż-żgħażagħ huwa ċittadini. L-Onorevoli Kelly. agus arís uh, uh, Jiena ivvotajt favur dan ir-rapport, jiena segwejt il-grupp tiegħi meta għamil dan. Dan huwa suġġett importanti ħafna bla dubju. U jorbot ma affarijiet oħra li ddiskutejna per, per eżempju il-qat fost iż-żgħażagħ u l-imprenditorija femminili Dinja opportunità eccellenti għall-Unjoni Ewropea nistaw noħolqu ħafna impiegi minn ma nonfqu affari e, e, flus zejda. 415 il-biljun euro jistaw jiġu injettati fl-ekonomija Ewropea jekk irnexxinna namlu dak li għanna namlu, fuq dan irridu naħdbu, nistaw nimplementaw dan b'mod tajjeb biex namlu hekk irridu niżguraw illi neħilsu mill-ostakoli kollha li jiffaċċaw in-negozjanti u niżguraw illi kun iktar faċli li għan-nies illi jixtru u jbijaw il-prodotti online. L-Onorevoli Hawking. Grazzi, President. Jena votajt favur dan il-rapport bil-qalb għalix jati jiprovdi għafas għal ġejjeni digitali tagħna imma jena ma qbilx mal-emenda 24 għal volla kienet emenda tal-alde. Din l-emenda bil-raġun provat daħal bilanċ għaliex tirrikonoxxi l fat li digitalizzazzjoni issaħħaħ l-autonomija u l-flessibilità imma mbagħad toħloq sfidi oħrajn bħal pereżempju il-xogħol il-ħinijiet tax-xogħol, il-burnout, eċetera. Jiena appoġġajt it-test oriġinali għaliex kien qed titlob il-Kummissjoni biex tagħmel studju fuq l-effetti ta' spillover fuq digitalizzazzjoni u l-impatt li dan għandha fuq iktar eh, xogħol, iktar flessibilità, l-ħajja tal-familja, eċetera, u anki l-iżvilupp tal-ħiliet kognitivi ta' tfal. Iva naf li d-dinja edha taqleb għad digitali ma dan ma jfissirx li kollox mi xaħarir u nistaw nimxu l-qoddim bajni għamalu in minn ma naħsbu dwar l-effetti negattivi ta' digitalizzazzjoni. Dan is-suq paswiq l-oħrajn ma jgarantix xiex fiħin nifsu rizultati tajbin. Irridu naraw l-effetti li wieħed dak pozittivi u negattivi. Irridu nisqu fuq dak li hu pozittiv u ntaffu kemm jista' jkun dak li huwa negattiv. Grazie si concludono così le dichiarazioni di voto la seduta è sospesa fino alle ore. 15. Ek eh, temmejna id-dibattitu u naġġornaw sa' tlieta.